forsu intom mitħla tal-fat li xi erbat jemilu kont nominat pala l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Greċja. I thank you. The interesting part imma il-part interessanti ta' dan ix-xogħol kien eh, il-ħattu tnej fil-Lussemburgu meta jiena il-tqajt b'mod uffiċjali l-kollegi ta' komġi fil ministri l-oħra tal-pajjiżi, ħadd ma awgura li kulħadd qalli ħadd ma qalli eh, ma ħadd ma feraħli imma qaluli li għandi bżonn ħafna Xorti tajba. Għalek jina xtaqt nselmilkom, jina verament senħossu n-nuqqas ta' dan il-parlament, il-kollegi, ħafna ħafna jena senħossu s-nuqqas ta'kom. Ma naħsibx li għaw post aħjar fl-Europa fejn nsibu l-passjoni, l-kompassjoni li nsibu f'dan il-parlament. Jiena, dan kollu napprezzaħ u nispera li il tislima tiegħi tal-aħħar se tkun edha bl-Ingliż, imma peress li intom dal-aħħar kol tal-limtu xi ftit tal-Grik, ħanejdilkom x'se nagħmlu issa biex ma tinsewx il-ftit Grik li tal-limtu. li kif nejdu favur iper u kontra kata astensjoni apoki Tajjeb. Mela. Taf, ħajna nejdilkom x'nixtieq. Nixtieq li soċjalisti l-gwe tgħidu iper li pipi tgħidu kata il-ħodor u l-għaldi għapoħi. Faċli le? Mela, kulħadd f'daqqa. Proset, proset, xtaqt nisma il-Grik ta'kom. Thank you very much. Uh, there's a point of order. Grazie Grazzi ħafna. Xul uh, Schulz għandu point of order. Grazie ħafna, Sir President. Please call us, please. Herr Präsident. Sir President, nishtiq eh, illi nitkellem minħabba illi żgur li għandi l-appoġġ tal-kollegi meta jiena fisem il-partit tiegħi iżda naħseb li nista' anke nitkellem fisem il partit kollha ta' dan il-Parlament illi inti dejjem irrappreżentajt sitwazzjonijiet diffiċli li inti jixraqlek solidarjetà tagħna sħiħa. Rilevanti pożizzjoni politika tagħna, aħna l-koll għandna l-istess xewqa ix-xewqa illi din dan il-pajjiż straordinarju ikun jista' jeleb din il-kriżi ekonomika ħanna nabżonna l-Greċja u nixtieq li nkunu solidari miegħek u mal-pajjiż tiegħek u nixtieq ngħidlek fuq livell personali Aziz Viġi President li issa inti Ministru tal-Affarijiet Barranin Sur Stavros li inti mhux biss kont kollega straordinarju iżda inti dejjem verament għawajtinna qalbna u vera għallimtina ħafna affarijiet u nawguralek ħafna suċċess. Thank you very much, dear colleagues. Bye bye. Another floor goes. Grazie ħafna kollegi milkom. Issa nisimaw s sur Diana Wallis, viċi President. Grazzi Diana tal-li tajni ċans milkom.